Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe zunächst eine Bekanntgabe. Grazie ħafna, ist kollegi għandi stqarrija fil-bidu ta' din is-sensjoni fil nar it-tnejn 3 eh, ta' April kien hemm xi eh, stqarrijiet li ġew adottati fir-regla ta' proċedura ma talba għal vot u għalhekk il-kumitati jistgħu jipproċedu bin negozjati u issa immor għal rapport li